minnaħa tal kommissjoni Ġifiri naddi il-kelma fisem il-Kummissjona Kummissjoni is-Sinjura Marian Tyson. Dear President, Grazzi President, onorevoli membri tal-Parlament, għapieċir pjaċir kbir għalija li nippreżenta il-proposta il proposta għal dawk li huma eh, l-emendi għal dan ir-rapport tal-direttiva tal-istazzjonar ta' ħaddiema illi ġiet adottata llum f'Strasburgu. E, Nistgħu ngħidu illi dan huwa ġdid fjamant dan il-ftim. Mela, moviment ħiles ta' ħaddiema u il-provista ta' servizzi huma żewġ pilastri eh, tal-libertà tal-suqtana. tal libertà tal suqtana Minn mindu jiena eh, sirt kummissarju ħadd ma rid jitfettaq fuq dan is-suġġett, imma jiena smajt tassib fuq erba' aspetti partikolari l-aspett tal-mobilità fuq il-fatt illi hemm pajjiżi illi jibatu u jirċievu u mbagħad l-inforzal ta' regoli eżistenti kif ukoll eh, nuqqas ta' bilanċ speċifiku li wieħed jaħseb li huma mhux ġusti u mbagħad il-ħtieġa li jkun hemm Eh, ugwaljanza għal kulħadd ġifiri fissu eh, uniku. Jina perswasa li ma nridux ninjaraw dan it-ħassib imma nindirizzawhom ġifiri dawk li jistaw ikunu il-pilastri tagħna għat-tweġiba tagħna x-tweġiba tana marriċ illi eh, nitbedu il mobil tagħna rridu nippromovu l-valuri ta' ċaqliq ħiles għaxdawnu ma' mal-valuri tal-Unjoni Ewropea u nisqu fuq il-benefiċċji fuq meda twila ta' żmien għal swiq tax-xogħol kif ukoll għas-soċjetajiet tagħna. Umbat it-tieni punt għandna bżonn regoli li huma ċari u li huma implementati fil-post, mhux dejjem il-każ issa u emlok għat-titjib. Fl-opinjoni tiegħi għandna erba strumenti fil-post illi diġà eh, joffu l-autoritet nazzjonali iktar strumenti tajbin biex jizguraw illi l movement ħieles ikun tajjeb, ġust, ġestit sob, għanna juris, għanna l-plattaforma biex nġildu, il-xol mux dikjarat, għanna u koll direttiva tal-inforzar fuq il-moviment ħiles tal-ħaddima u għanna direttiva tal-inforzar fuq l-istazzjonar ta' ħaddima. U dawn derba strumenti strumenti għamdan bżon jiġu implementati ċerta heffa u s-servizzi tijaj għet jgħatu assistenza attiva l-istati membri mala derba l-periodu ta' trasposizjoni u l-iskadenzi ta' dawn id-direttivi jaqaw jiskadu f'Ġunju, il-Kummissjoni misa toqgħod lura milli tieħu proċedimenti tal-inforzar jekk ikun hemm bżonn. Dan il-suq tax-xogħol fl-Ewropa jkompli jeżisti jekk konna dawn il-miżuri li jiġu implementati biex nimplementawhom dawn ir-regoli hija biss parti mir-risposta. Morru ftit iktar il-qudiem irridu eh, naġġornaw insaħħu dawn ir-regoli fejn hemm bżonn. B'dan la naħna finalizzajna il-Labor Mobility Package fl-aħħar ta' sena l-oħra. Imma iddeċidejna li nipposponu għal wara il-Kunsill eh, Ewropew mħabba il-kwistjoni tar-Renju Unit biex ma jkunx hemm xi eh, interferenza bid-diskussjoni politika mela bil-dil eh, tal-Renju Unit ma nistawx issa imbidlu regoli tal-sigurta soċjali sakkemm inkunu nafu x'se joħroġ mir referendum fir-Renju Unit. Imma hemm il-moviment eh, tal-ħiles fil-qasam tax-xogħol u anki l-istazzjonar u illum għanna il-programm ta' ħidma tal-2016 li ġie adottat. Il-eżis membri tal-Parlament nixtieq inkun ċarissima dwar il-fema politika tiegħi għandna bżonn iktar stazzjonar fl-Ewropa u mhux inqas hemm isu xi 1.9 miljun ta' stazzjonar ta' ħaddiema zdidna imma ħafna inqas mill-workforce tagħna għatem lok li inkomplu nżidu dan numru. Tajjeb li neħu xkili għad baqa cross-border anki ġifri naraw xinija il-problemi fis intern imma jekk ikun hemm Eh, naraw li kunem iktar stazzjonari dun niskuraw u koll li s-sistema tkun wahda organizzata b'mod ġust. Ġust għal min jaħdem u anki għal min jaħdem. Smajna ħafna dwar regoli ta' su intern u anki ir-regoli soċjali fl-Ewropa għaw min jgħid il-protezzjoni soċjali għandha tirbaħ fuq il-dawk tas-suq intern, imma il-modell Ewropew juri li it-tnejn jistaw u għandhom imorru it-fit Din kienet il, dan kien il-priorità ta' direttiva ta' 96 li servizzi cross-border inkomplu nipromuvuhom imma nipproteġu il-ħaddiema u jkunem ukoll servizzi dawk li provdu servizzi li jkunu ġusti. Minn mindu ġiet adottata d-direttiva ta' 96 Ovvjament, il-dinja tax-xogħol fl-Ewropa imbidlet 28 stat membru, ħafna divergenzi u anki sistemi li varjaw. Dawn kollha <laughs> fl-oklajna konverġenza qed naraw divergenza fil-fatt. U anki rajna minn wieħed ratio ta' wieħed ta' tlita mill-96 għal ratio ta' wieħed għal 10 dan inkwantu għad differenza fis-salarji. U hemm ukoll il-mod ta' kif jiġu jiġu deċiżi s-salarji fil-pajjiżi varja per eżempju min jiena ta' bonus, jew inkella min kollu problemi biex jivjaġġaw jkun imħallas għal vjaġġ u għalek dan iġib nuqqas ta' ċertezza u jġib ukoll eh, ċertu ilmenti ta' kuljum. Dawn huma l-intoppi li jiltaqgħu magħhom il-ħaddiema anki ġifri biex jaraw li l-drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Dan iżid ukoll l-ispejjeż ta' tranzazzjoni għaw min ukoll eh, verament jara l-affarijiet komplikati u jaqta' qalbu il-suq intern huwa kompetittiv imma dan kollu huwa bażat fuq kwalità, innovazzjoni, produttività u l-ispejjeż tax-xogħol huma element wieħed biss imma l-kompetizzjoni li bbażata fuq il-salarji biss mhix fl-interess ta' la tal min jaħdem u lanqas tal-businesses u lanqas tal-kompetittività tal-Ewropa fuq ekonomija iktar globali. Eżis membri tal-Parlament, is-settur tal-kostruzzjoni nafu li jirċivi 43% tal-istazzjonar, imma nafu li hemm setturi oħra, ġurnalisti, nis tal-banek, anki healthcare providers, kollha huma nies li jiċċaqlqu minn pajjiż għal ieħor u dawn ukoll għandhom jiġu protetti. U d-direttiva li għandna palissa dawn l-affarijiet mhux garantiti fl-aħħar qed naraw xejrid jikbru wkoll ta' dak li huwa l-outsources u subcontracting fis-suq tax-xogħol. Subcontracting naraw li hemm raġun li wieħed eh, jirrikorri għal dan biex meta jkun qed ifittex iktar kompetenzi, imma dan joħloq nuqqas ta' eh, mela fajt ma jkunux ġusti meta iġifieri ma jkunx hemm l-istess regoli li jgħoddu għal kulħadd. l-outsourcing iġib għal nuqax ta' ġustizzja, segmentazzjoni ta' suq ta' xogħol u ovvjament konverġenza li tmur lura u mhux il-qudiem dan huwa mhux is-suq intern li aħna rridu li aħna eh, wedna ċittadini tagħna huwa ċar għalhekk li għandna bżonn reviżjoni immirata ta' direttiva ta' 96 tal-istazzjonar biex nindirizzaw dawn l-affarijiet. Naġġornaw regoli skont l-eżiġenzi li għandna llum. Naf li ħafna tiftakru il-difkultajt li kellna bid-direttiva tal-enforcement, niftakarhom anki jien għax kont membru tal-Parlament. Imma nemmen li din id-darba wkoll nistgħu nelbu diffikultajiet u naslu għal ftehim. Minn mintu bdejt xoħli l-ewwel ġurnata jiena qatt nisma' rappreżentanti ta' kull grupp politiku tal-istati membri u anki tal-atturi dawk involuti u jiena rajt dawn li kienem dawn l ettiġijiet li jem iktar protezzjoni aħjar għal dawk li huma stazzjonati li jkun hemm l-affarijiet ġusti għal cross border provisors, iktar trasparenza u iktar ċertezza legali rispett tal proporzjonalità u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u rispett għal prinċipju ta' sussidjarjetà u anki għas sistemi ta' salarji nazzjonali. Il-proposta li adottat il-Kummissjoni l-lum tindirizza dawn, dawn il-problemi b'mod bilanċjat. Aħna qegħdin nipproponu emendi immirati fuq il-salarji għabbażi anki ta' sentenzi riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja u anki permezz ta' rispett tal-ċirkostanzi nazzjonali mux se jkun hemm minimum rate of pay biss imma dispożizzjonijiet kollha fuq is-salarji fil-pajjiż li jkun qed jilqa l-ħaddiema stazzjonati. Ħana naraw li nalinjaw kollox mal-regoli ta' sigurtà soċjali. Anki ġifiri b'dan il-mod eh, dawk li ġustazzjonati għal-iktar minn sentej jiġu integrati fil-suq tax-xogħol tal-host country Sena linja u kol id-direttiva tal-istazzjonar ma dawk li, li jamlu il-xol temporanju u għawnek u kol dam l-affarijiet jirridu u kol għal l-ħadima stazzjonati. President, eżis membri tal-Parlament, nispera li intom proposta tagħna se tistudjawha dik l-uffiċjali u mhux dawk li mhumiex uffiċjali li rajt jien anki dak li kien fuq l-istampa dan l-aħħar. Nispera li intom se jkollkom moħħkom miftuħ, kolkom approċċ kostruttiv Jina l-esta l-enerġa li ġin il dan il-parlament nid-diskuti met kull meta tridu. Il-Kummissjoni se tkompli taħdem eh, mod kostruttiv mal-koleġislatur, koġislaturi, Parlament Ewropew, sabiex naslu verament għal ftehim tajjeb. Grazzi ħafna President. Is-sur Kaza minu. U nixtieq nibda dan id-diskurs tiegħi billi nirringrazzja lill kummissarju marian thyssen għaliex naħseb ehm, irrid nirringrazzja għal kuraġġ li kellha biex terġa' eh, tibda diskussjoni dwar din id-direttiva illi ma kinitx direttiva perfetta. U naturalment kellna aspetti anke aħna bħala Partit Popolari illi konna naħsbu li għandhom bżonn jiġu irranġati. Issa naturalment eh, direttiva importanti bħal din ħassib kontroversja u mhux kulħadd ħajaqbel miegħek. Eh, jiena wkoll kelli eh, diskussjoni twila fi dan il-partit tiegħi u ma kinitx faċli biex il-partit popolari ewropew jasal għal konsensus li għandna llum dwar din il proposta ġdida li qed tressaq qudiemna il kummissarju. naturalment l-appell tiegħi hawn illum huwa issa fuq il-gruppi politiċi l-oħra kollha. jiena naħseb illi ma jinstgħux f'dal mumenti nkunu populisti hemm bżonn li flimkien dan il-parlament iwassal messaġġ hemm barra li aħna maqudin li aħna rridu nsibu kompromess u jien inwieħed lil din il kamra li flimkien mar-rapporteur li se jkolli fil ftit tal ġranet oħra jiena ħa nagħmel ħilti kollha biex naħdem flimkien ma' kull rapporter u koordinatur tal-gruppi kollha politiċi biex insibu dan il-kompromess għax hawnhekk għandna bażi biex insibu dan il-kompromess. U jekk insibu bażi għal kompromess dan il-Parlament ikunu qegħdin nibatu messaġġ b'saħħtu lill-Kunsill għaliex aħna rridu li kunsill ukoll jara illi dan il-kompromess li jintlaħaq jintlaħaq ukoll fil-Kunsill. Grazzi ħafna. Akċeptați n-kartonax galben din parte uh, eh, albastră. Um, uh, eh, blue card? Bocsánat, én eh, azt hiszem... Grazie, Hafna. Vici President kollegi, nisimaw mill-gruppi differenti kollha. Imma minn dak li smajt għandi l-impressjoni li il-grupp ta' l-SND suppost kellu juhu approċ pozittiv imma meta qed nitkellmu fuq l-ewwel minimum wages. Kif kif se jaħdem da? Naħa tal-SND Group però li kont qed nipprova ngħid jiena huwa illi naturalment mhux kulħadd ħajjieħu dak kull ma jrid. Jiena naħseb illi fuq dan l-arranġament li waslet għalih il-Kummissarju hemm bżonn illi jkollna a give and take situation. Hemm bżonn li nsibu kompromess dwar mhux kif se nerbaħ jien biss imma kif se nagħti biċċa minn tiegħi biex it-tnejn li aħna nerbħu. Dan u l-mument f'dal-Parlament illi insibu kompromess għaliex jekk inkunu populisti kulħadd se jitlef aħna il kummissjoni il kunsill u fl aħħar mill aħħar il ħaddiema li għandhom bżonn illi jaraw lilna naqblu biex ikunu jistgħu jiġu salvagwardjati id drittijiet tagħhom. <coughs> l-Onorevoli Grazzi. Mux kwistjoni li nimitaw l-istazzjonar tal-ħaddiema, qed nitkellmu iktar fuq regoli. Sinjura Tyson, tajjeb li l-Kummissjoni issa eh, tirrealizza l-fatt li id-direttiva li għandna mhux bizzejiet li hemm bżonn naħdmu iktar fuq ir-regoli. il persjoni li għamel il-grupp tagħna u anki trade unions, il-proposta li kellna aħna fil-bidu issa it-tejbet. U tajjeb li l-Kummissjoni qed tieħu xogħol bis-serjetà. Salarju l-istess għall-istess xogħol fl-istess post. Hemm ukoll il-collective bargaining, il-normi minimi dawn m'għandhomx jitqisu bħala normi massimi u l-istati membri iridu jkunu f'sitwazzjoni biex jinfurzaw regoli stretti biex jipproteġu l-ħaddiema. Aħna nilqaw il-fatt li issa għanna skadenza l-istazzjonar 24 xar sentej huwa perjodu fil-fatt pjuttost twil. Araw dawk li jatmu fis-settur tal-bini dawn ridu li um, kienem limitu ta' sa' sitxur. Jena naħseb li dan kien tajjeb eh, sitxur fil-fat. Hemm problemi oħra il-katini kolla differenti tal-subcontractings, eh, il-freelancers, dawk li huma l-aġenziji tal-dawk li jaħdmu b'mod temporanju dawk li ma jgawdux mid-drittijiet, kontribuzzjonijiet inqas dawn affarijiet kollha li rridu naħdmu fuqhom. Hemm bżonn li jkun hemm koordinament tal-politika soċjali. Sinjura, inti sur sur għandu blue card, taċċetta? Iva, inti minn Ġermanja u tkellim dwar l-igwaljanza fis-salarju għall-istess xogħol. Imma l-Ġermanja kif se jaħdem dan? E, ġifiri il-post l-istess l-Istat federali, il-pajjiż, aħna nafu li anki salarji f'reġjuni differenti tal-Ġermanja l-varjaw bejnietom. Allora kif tfemni dawn l-affarijiet? Iva. Eżatt eżattament dak li rritin infisser jien. Il-Regional Collective um, uh, Sectoral Bargaining dan kollu għanna nikkonsidra meta qed nitkellmu fuq il-stazzjonar, direttiva stazzjonar, jekk għandek żewġ persuni li qed jagħmlu l-istess xogħol. Inti tittapplika l-istess prinċipju għal sigurtà soċjali u għal paga. Hawnhekk il-ġustizzja, Sinjura McIntyre minuta. nitkellmu, għadna kemm tkellmna dwar li regoli aħjar f'dan il-Parlament. Nixtieq ngħidilkom li dan mhux eżempju tajjeb huwa l-oppost. Jiena naħseb li verament hija idea ħażina mhux ħaġa tajba li nerġgħu niftħu dan il-fajl din id-direttiva naf li din hija reviżjoni immirata mhux xi ħaġa etna li qed naqbel magħha jien Fuq id-dettal, il-prinċipju tal-salarju għal protezzjoni tal-ħaddiema huwa iktar wiesa meta nqablu mal-direttiva tal-ewwel waħda l-oriġinali milli tirreferi għas-salarju. Dan se jkollu impatt ħażin fuq l-SMEs, il-businesses iż-żgħar U anki jekk il-proposta mhux qed tirreferi b'mod dirett għal l-istess salarju fl-istess post, jiena naħseb li li trid, dak li trid il-Kummissjoni din hija l-ambizzjoni tagħha. Hemm bżonn qogħdu li ma ħorġux bliġi oħra li ma nkunux nafu l-konsekwenzi eżattament se jkuni. Grazzi ħafna taċċetta blue card minn il-kollega tijak fuq il-xelluk, surajka? Le? Le, le, mux qed taċċetta. Iva, mela d-deċidu bejn tkun wara, x'kif se taqblu. Is-Sinjura Dla Bajova, żewġ minuti. I think that every member Jina nasab li kull membru għandu dritt li illi ma taċċettax il-blue card ma naħsibx li kellu jajjara naħseb li din il-kelma li juża chicken tiġiġa jiġifieri kodarda m'għandi m'għandix tintuża hawn ġew. Grazzi. Mela, Signora Labajova, President, Kummissarju, il-proposta attwali għal għall-istazzjonar tal-ħaddima kienet ta' sorpriza għalina dina diġa waqgħet taħt il-leġlazzjoni attwali hawnhekk kienna kompromess bilanċat fil-gwad tal-moviment ħieles ta' servizzi u l-bżonn ta' iżjed ħarsien għall-ħaddiema li inkludi l-paga tajba. Ehm, u bekk għandi din il-mistoqsija, x'inhija l-mira tal-reviżjoni ta' din l direttiva għalkemm m'għandniex il-leġlazzjoni li ilha hemm um, laqas nafu r-riżultat tal-leġislazzjoni dina ma tmurx kontra il-prinċipju ta' aħjar regolamentazzjoni, il-Komissjoni tikseb aħjar kompetitività aħjar u kondizjoni ta' aħjar. Tana se jkun il-kas kullimkien fl-Unjoni Ewropea intkom ma tħasbux li l-kompetitività minn pajjiżi inqas kompetitivi mhux se tkun qar, speċjalment fil-gwatt tal-istazzjonar tal-ħaddiema inti ħaris li lejn l-ekonomija tal-istati u l-differenzi bejn il-pagi fl-istati dana eh, iħassibni li se wasal għal differenzi bejn l-istati membri u se jżid l-ostakli fil-mobilità dina ma definita fl-istati membri u se jkollha impatt negattiva negattiv fuq l-ekonomija transkonfinali u fuq l-intrapriżi żaru u huma sinsla tal-ekonomija reali. L-Ewropa li mhix kompetitiva ġewwa fiha nnifisha ma tistax tikkompeti fuq il-livell globali u bekk nasab li għandna bżonn ta' kompetittività iżjed minn affarijiet oħra u jiena se nagħmlu nagħmel ħilitni biex eh, niżgura illi nibqa' kompetittivi. L-Onorevoli Handli. Handel għal minuta u nofs, grazzi ħafna, grazzi. Fl-aħħar erba snin rajna l-istazzjonar tal-ħaddima li żdied bil-bosta fl-Ewropa u e, kien hemm l-abbuż ta' dan ukoll li sploda u l-Kummissjoni qed tipprova twaqqaf din is-sitwazzjoni. Juncker tkellem dwar il-prinċipju tal- tal-istess paga, l-istess xogħol, fl-istess xogħol, iżda meta naqraw dan dokumenti li sar inatawna ma narawx l-istess paga għall-istess xogħol fl-istess post, naħseb li jidher biċ-ċar dan. Hawnhekk qed nitkellmu dwar periodu ta' 24 xar għal dawn il-ħaddiema stazzjonati dan mhux aċċettabbli ma solvejniex il-problema mm, fil gwart tal-kumpanija u l-inija u l-dak sotto kontraenti, għat għanna problema bil-social dumping għawnek, eh, ma solvejnix il-problema ta' dawk illi u, u jatmu għal-rasom, jajdu li jatmu għal-rasom iżda mumiex fil-fat u maħaddima u bekket naraw l-abbus ta' dak kollu permezz tal-ħaddima tal-xol temporanju u koll mannix kontroll effettiv tal-istati membri fuq dawn il-ħaddima stazzjonati għax il- eh, maħdibniex sew fuq dan din il-proposta miex bizzejiet fl-axar mill-axar. il komissjoni trid toħroġ xi ħaġa aħjar għax il-Parlament irid jara l-istess paga l-istess ehm, xogħol fl-istess post. L-Onorevoli Lambert, għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. President u l kommissarju għal-Prezentazzjoni. Nasab li kullħat jifhem il-bżon li biex nizguraw li l-ħaddima jkunu eh, mħarsin sew kull fejn ikunu f'kull post li jaħdmu u li ma jiġux sfruttati u l-kumpaniji segwu l-liġi u li l-istrazzjonar ma jintużax bħala mekanizmu biex jagħmlu l-pressjoni fuq l-istandards u l-pagi Hemm fil rigward tal-dawn il ma stazzjonati fil-rigward tal diversi setturi u nifmu li l-direttiva tal-għandha titol fi sef ħafna stati membri u ħafna minna eh, qed ninkwetaw li l-istati membri m'għandhomx biżejjed risorsi fil-rigward tal-ispezzjonament tal ħaddim tax-xogħol biex dana jkun effettiv u bekk qed insaqsu jekk hemm tħassib għat min jiri konvinti li menx wist ħassib rridu nkunu nafu jekk il-natura ristretta tal-ftemi ta' unek e, e, Iva, skont dak li għana unek, u skont tal-deċizjoni tal-ECJ, għanna nħarsu li ftemit settoriali jew tal-kumpaniji u jekk mumiex għonek għanna ninkludu għom. Frikwat tal-remunerazzjoni, dina tkopri l-pagat naraw ħafna pagi minimi jizjet mill-li paga li tista' tajx biha, iżda waqt li l-istess paga fl-istess post jista' ta' ideja tajba. min jaħseb li tnaqqis fil-paga ma tantx se jkun ehm, attrajenti għal ħaddima kollha u bekk għandna nħarsu lejn medda sieħa biex niżguraw li verament qed nindirizzaw tħassib tagħna hawnhekk. L-Onorevoli Eka, il-direttiva tippermetti l-kumpaniji li daħlu l-ħaddima f'pajjiż ieħor fejn għatem persuni qiegħda li huma disprati biex isibu xogħol. Nis żgur li ftakru l-istrajkijiet fl-2009 tal-Lindsay Oil Refiner tal-raffinerija taż-żejt. Ma kienx hemm il ħsieb dwar il-konfini nazzjonali jew l-istandards tal-ħajja u bekk il-nies fil-Fren Unit kienu rrabjaw il-ħaddiema li daħlu mod temporanju ma jridu xeħalsu l-ipoteki, il-kumpaniji jgħatuhom fejn joqogħdu, il-kostituenti m'għandhomx dak il-lussu, għandhom il-kontijiet li jridu ħalsuhom u dik hija l-problema fundamentali ta' din direttiva fuq il-libertà tal-moviment fl-Unjoni Ewropea hija telli lejn l-inqas fil tal-istandards tal-ħajja u l-pagi. Il-kumpanija tħallsu l-inqas u bekk ikonna mowġa ta' migrazzjoni eh, ekonomika illi twassal għal tnaqis fil-pagi. Kull ma jmur tsir ċar l-Unjoni Ewropea qed fittex il-negozju l-kbar u l-politiċi politiki tagħha waslet għal tnaqis fil-pagi. U għalhekk l-Unjoni Ewropea se tikkrolla eh, fit-23 ta' Ġunju kull ħaddiem li tilef xogħlu illi tilef il-flus li illi tilef xogħlu minħabba l-immigrazzjoni se jkollu se jitkellem. L-Unjoni Europea kellha l-ftit iżda l-ħafna se jkollhom il-bosta issa se jivvuta. Il-kellim li jmiss. Mela nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju ta' kif qed eh, taħdem fuq dan il-kwistjoni tal-politika soċjali dawn huma fil-qalba tal-interess tal-Unjoni Ewropea dawn il-kwistjonijiet għandna nagħtuhom iżjed importanza minn naħa tagħna. Nixtieq insaqsi kif il-Kummissjoni adottat din id-deċiżjoni fil rigward tal-din direttiva. Sentejn ilu wara negozjati diffiċli ħafna il-gruppi kollha l-istati membri kollha votaw fuq id-direttiva l-eżekuzzjoni tal-dawn l-istazzjonar tal-ħaddima. Jiena nasab li ħasra li l-Komissjoni naqset l-effetti ta' direttiva fitħul fiseħ. Skont il-Komissjoni, imżon li imbidlu din il-direttiva biex taqbel ma' dritt komunitarju biex natu l ugoljanza fil-kompetizzjoni tal-kumpaniji iżda jekk naħsbu dwar il-punti rilevanti fil-kwad ta' xogħol, il-Kummissjoni għandha tiftakar illi il-kumpaniji li illi jużaw dan l-istanzjonar tal-ħaddima um, ikollhom spejjeż um, illi kumpaniji um, fil-post m'għandhomx u dan jkollu effetti ħżiena għanna niftakru li jimbat il-ħaddiema stazzjonati ġili jaħdmu u jgwadanjaw fiswi lokali. U dan għandu xaqsam fil-bicċa kbira fil gwajt tal-Europa, fil-Punent u fil-Vant. U għanna zoni grigi jiena nittama li grazzi għax xogħol tal-Parlament Ewropew inkunu nistaw naslu u il-President iwaqqaf il-kellim. Il-kollega li jimmis, Grazzi ħafna fit-tmim il-ġimgħa li għadda f'pajjiżi fil-gazzetti il-gazzetti għalu illi il limijiet ta' ħaddiema kienu qed jaħdmu fl-Olanda fil-, -fil fit-tarsi fil-Olanda l-euro għal kull sija. U da ma kienx ehm, ta' darba il-ħaddima ħaddima mir rumanija mhux tort tagħhom dawk li fitxu il-lakuna fil-leġlazzjoni se jsibuhom fej jgħidu li qed naġu wis frigward ta' din direttiva, issa qed naraw li eh, il-iswiq ta' xogħol kollha differenti għandhom jaħsmu fl-imkien biex ikonna l-mobilità onesta u anke fil tal-ħarsin tal-ħaddima jiena nemmen li l-implementazzjoni u l inforzar tal-direttiva hija pass fid-direzzjoni tajba. Jiena favur l-estensjoni tal-katina ta' responsabilta meta nitkellmu dwar il-ħaddiema tal-aġenziji biex niżguraw li jkunu ikun hemm paga ugwali. Iżda għatem diskrepanzi kbar fil gwar tal-ħlasijiet soċjali bejn u differenzi jeżistu bejn l-istati membri, speċjalment fil gwar tal-Rumanija u l ħaddiema tagħhom li kienu qed jaħdmu fit-tarzi tal-Olanda fil-, -Olanda, fil Fl-Olanda nitkellmu dwar il-bonus shopping f'dan ir-rigward u naħseb li dan huwa wieħed minn lekuna illi għandna u hemm ħafna lokal koordinament tal-leġislazzjoni soċjali hawnhekk. Iżda ovvjament irridu jkollna l-paga ugwali għall-istess xogħol fl-istess post. U b'dan il-mod biss nistgħu nkomplu naħtmu il-kelim li għal minuta. Tak trudnym momencie, w jakim znajduje się dzisiaj. Mela, għanna ħagġa li jtnġildu fuqa ħagġa ġdida, ħagġa tal ħagġa b'din li jtnġildu nġildu fuq ħaġa ġdida meta l-Europa tinsa fi krizi. Um, dana il dana jwasal għal din il-situazzjoni jwasal għal iżjed ehm, għad fl-Europa il-konsumaturi huma l-ewwel li għandhom interessati minn dan il-fenomenu u bekk ikunu l-vittma tal-proposta mill-Kummissjoni min se japprofitta hawnhekk min jieħu vantaġġ minn din il-proposta. Dawk li jieħdu vantaġġ mill-kapitalizmu fit-trasport naraw kull ma jmur iżjed fit-trasport fuq it-toro fl-Ewropa. Ma nistawx li limitaw dan biss għal pajizi, għax li fqar pajizi u bekk noħol u iżjed ostakli, għax bekk noħol u iżjed firdit bejn il-pajizi sinjuri u dawk Eh, signori u dawk fqar, sinjura Haken, mela fl-axħar għanna l-proposta biex inbidlu din il-direttiva President Juncker u inti komissarju eh, għall-istess paga l-istess xogħol fl-istess post. Jiena kontenta li qed nara. Din id-direttiva għandha 20 sena u f'dawk iż-żminijiet kien hemm ħafna każijiet qudiem il-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja tal-Viking u l-oħrajn. Kien hemm ħafna inċertezzi fil-rigward id-dispożizzjonijiet tad-direttiva Jiena naħseb li din direttiva se taħdem fuq ħafna, iżda mhux kollha minnhom għatem problemi rigward tal-45 ta' TFU li jiggarantixxi l-trattament ugwali u l-56 fil-rigward tal-drittijiet tal-min ħaddem biex fil-rigward tal-drittijiet tal-ħaddiema, għal 45 fil-rigward tal- trattament fil-rigward tal-ħaddiema fissi e u um, part-time Iżda mhux għall oħrajn. Fil-bini, per eżempju, għandek differenzi fil-pagi ta' 30% bejn il-ħaddiema lokali u stazzjonati. U l-istazzjonar ikollu effett ta' xejra l-isfel jew lura. ura għanna bżon ta' kompetizjoni bejn il-kumpaniji IVA, iżda kif inti stess, ed dan għandu kun basat fuq ħafna elementi differenti fuq il-produttività, fuq l-esperienza, fuq l-arfin, fuq l-innovazzjoni, fuq il-tip u kwalità ta' servizzu, mux biss fuq il-paga. Jiena nirringrazzjak, komissarju, tal-li din il-proposta dan u għal-bidu. Eh, grazzi ħafna għal dik li revizjoni ta' direttiva tal-ħaddima stazzjonati dak li inta tipproponi s-Sinjura Komissarju tfisser illi fl-Unjoni Ewropea aħna nkunu nistaw intejbu u ikonna direttiva ġdida minn konsultazzjoni ġodda mal-unions biex ikonna bħala għan li dawn il-ħaddima stazzjonati li kollum u trattament indaqs għal dak li huma pagi, protezzjoni soċjali u kondizzjonijiet tax-xogħol hemm bżonn ikun hemm ukoll eh, korp ta' ispetturi biex ek eh, kull livell ikun imħares u għalhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea issir il-mutur soċjodemokratiku għal ħaddiema kollha għax jekk le huma se jkunu ignorati bħal mu il-każ issa. Uh, domnul, domna Rajmke, un minut. Signor Rankna minuta. Grazie ħafna, eh, President Komissarju kollegi, il-ġejjen tal-Unjoni Ewropea tiġi medda ħafna ċittadini mhumiex konvinti illi l-Unjoni Ewropea tista' twettaq il-wedit tagħha U ġili jina nsaqsi anki li li nifsi qed namlu biżejjed biex noħol u suq ta' xogħol ġust li jħares il ħaddima mill-sfruttament biex il-soċjetajiet tagħna jkunu iżjed ġusti u reżiljenti fil-żmini ta' kriżi din il-proposta tal biex nemendaw din direttiva tal-istazzjonar nisaw ngħidu biċ-ċar li maħniex qed nagħmlu biżejjed maħniex qed li konsinaw fuq il-weda li nħarsu l-ħaddiema mill-sfruttament speċjalment dawk il-ħaddiema li jżjed dipendenti fuq il-leġislazzjoni soda soċjalment tal-Unjoni Ewropea dawk stazzjonati u bekk għandna bżonn ta' Kummissjoni Ewropea li tiddefendi l-drittijiet tal-ħaddiema li jaqsmu l-konfini u jsiru iżjed vulnerabbli għanna bżon tal-istati membri li jamlu l-infurzar tal-leġlazzjoni eżistenti jihduwa bis-serjetà aħna ħasra hija tal-mistoqsija li aħna um, najxu fil-reġun li zjed um, senjur fil-dinja, iżda ma nistawx nħarsu il-ħaddima tana. Għanna naħlu fuq dan il-punt u nittama li din il-proposta sen, naslu għal din leġislazzjoni. Signora Ġeja Kirchbach għal-minuta. Grazie ħafna President, Kommissarju. Fl-2014 il-Komissjoni Ewropea kella ħarġet direttiva tal-implementazzjoni kella twaqqaf id-dumpling soċjali. So għad-dannu tal ħaddim li jinbatu eh, temporanjament fi stati ieħor u iwaqqaf dan il-frodi tal ħaddim fil-kumpaniji li kienu letterbox kumpaniji. Sfortunatament, il legislazzjoni ehm, eh, minħabba l-Parlament u anki l-Istati membri waslu ehm, u ma sabux soluzzjoni tal-problema. Direttiva, sfortunatament, tħalli ħafna li kun ħafna stati membri għandhom wis libertà biex japplikaw jew ma japplikawx il-miżuri ta' kontrolli u l-sanzjonijiet relattivi biex jikastigaw dawk li um, il-każijiet. Natu wis fiduċa l-kapacità u l-istati membri biex jifornu dik is-sistema l-informazzjoni lill pajjiżi biex biex jippenalizzaw il-frodi. il frodi u għanna ħafna taħwit fil-kwa tal-prinċipju tal-proporzjonalità illi tmur kontra l-applikazzjoni kif supposta tad-direttiva. Għanda tiġi applikata mod korretta din id-darba. Sur Schulz, għal-minuta u nofs. Komissarju Tyson, Grazzi ħafna proposti li r-resaqtu l-prestazzjoni tiegħek, naħseb li din hija ta' bażi tajba biex naħdmu fuqha. Importanti għalina fl-Ewropa li naħdmu fuq din kwistjoni. U ċari li mhux kollox qed jaħdem kif suppost f'dan il-qasam fl-Ewropa. Naħseb li għandna nħasu lejn id-data u l-fatti Mux il-kull ħaddim li jiġi stazzjonat fl-Europa jkun ta' problema, kas ta' problema. Tana mhuwiex il-każ għandna wkoll eh, differenzi eh, għandna mhux biss għandna social dumping iżda l-oppost ukoll jista' jista' jkollha problemi f'rigward tal-settur ta' servizzi jew inkella tal-kostruzzjoni qed naraw abbużi hawnhekk irridu nagħmlu li nistgħu kontra dan għanna karta kontra dan u koll aħna stess importanti u għal kontenuta dak li jiet nitkelmu għawnek it-tini kwistjoni li xtaq nitkellem dwar kien l-istess pagat għall-istess xogħol fl-istess post Naħseb li dana jinstema sabiħa ħafna iżda diffiċli wis biex daħla fis-seħ meta titkellem dwar il-paganetta, il-paga grossa f'reġunijiet differenti f'pajjiż diffiċli li tqabbel eżattament fuq xi xed titkellem hawnhekk meta nitkellmu dwar l-istess post naħseb li jista' jkollna diskussjoni twila ħafna hawnhekk. Sinjura Urskog għal minuta u nofs. Signora Komissarju, inti u l-President Juncker ħriġtu proposta biex ikun hemm paga ugwali għal kulħadd għall istess xogħol biex nindefendu d-dialogu soċjali u trade unions suppost li jiddeċidu fuq il-livelli tal-pagi u mhux in-nies tad-dinja tal-politika. Imma dak li għandna issa hija proposta illi qed tmur direzzjoni opposta anzi dak li kellna fil-passat jikoġiruħ il kellim huwa differenti minn dak li għandna issa u aħjar naraw l-affarijiet iktar minn qrib. Iktar bir-reqqa dak li nafu huwa li fl-Unjoni Ewropea se jkollna iktar moviment. U nafu wkoll illi se jkollna ehm, paga indaqs għal xogħol indaqs. Inti titkellem fuq Eh, dawn il-pagi, il-pagi per esempio tan nisa li għom pratikament e, iktar baxxi minn tal-irġiel kif kienu fl-modi, imma inti taqbel b-salari li kunu motivati skont il-ġeografija. Jina ma naħsibx li dinja ħaġa aċċettabbli. Għanna bżonn nbidlu is-sitwazzjoni u għalhekk dit tkun ir-riżultat ta' tal-fatt li nerġgħu nfasslu minn ġdid id-direttiva. Aħna fil-Komitat Empli se naħdmu rib tagħna ħafna miegħek. Issa is-Sinjura Lopez Fermeħo. Grazzi ħafna President aħna nafu illi eh, snin ilu il-unions, xoxin sena ilu l-unions rridu illi kollom direttiva għal dawn il-ħaddima stazzjati. Ma, ma, ġara xejn imma għax isna aħna eh, ħana id-dwek il-kompetenzi tal-suq wahdini huwa mux il-kompetenza tal-ħaddima im u tal-kondizzjonijiet tagħhom u tas-salari tagħhom imma l-benefiċċju ta' min iħaddem u lek aħna nixtiequ l-tibdil u aħna qegħdin il-bod ħafna mill-ftehim dak li qal eh, Juncker għall-istess paga għall-istess xogħol u l-introduzzjoni ta' remunerazzjoni neċessarja ħaġa ambigwa u teskludi eh, eh, is-sigurtà soċjali u l-ħaddiema li huma stazzjonati huma il barra minn dawn is-setturi u iridu jistennew 24 xar sakemm ikollhom implementazzjoni sħiħa waqt illi għall-oħrajn huwa ta' erba' xhur u għalhekk aħna kontra leġislazzjoni tant minima illi tikkonsolida eh, forza ta' xogħol li mhumiex imħarsin waqt li nafu illi hemm mobilità imma d-dija waħda eh, forzata f'kundizzjonijiet illi qed imorru dejjem għall lar mill-bidu tal-kriżi u għalhekk aħna bżonn nilqgħu din l-isfida u għandna bżonn armonizzazzjoni. Grazzi. Issa, eh, l-Onorevoli Deli. Signora Komissarju Esis kollegi, fl-aħħar il-Kommissjoni qed titkellem fuq l-Ewropa Soċjali u qed ngħidu illi Iva, kien hemm xi ftit titjib nibdow bil-garanzija għal salarju eh, tajjeb skont ix-xogħol. Imma ma nibqawx għaddejjem bil slogans għanna bżon naġlu iktar, namlu iktar, għanna bżon eh, naraw minnet jabbuża qed jikser il-liġ, għanna bżon ta' lista ta' dawn il-kumpaniji illi kommettu l-frodi. Dan huwa kollu kruċjali qabel ma jkun tard wis, Sinjura Komissar għaliex qed ngħidlek għax id-dumping soċjali huwa simbolu ta' dawk illi jħarsu l-Europa u l-Europa illi tinqeret u għalek għanna bżon ta' sow ta' miżuri ta' armonizzazzjoni soċjali mill-qoċċata dan dan huma l-valuri tagħna bħala Ewropa waħna l-ekoloġisti se nkomplu niġġieldu fil biex hekk ikollna kontrolli effettivi kif ukoll salarju minimi Ewropew li jkun hemm kumpens għal nies li m'għandhomx xogħol għax l-Unjoni hemm bżonn tkun waħda sostenibbli. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Lenners. Grazzi ħafna, President. Jiena kontent illi Iva issa l-affarijiet qegħdin qudiemna u nistgħu nibdew u nafu li hemm eh, veduti differenti u anke dan il-Parlament eh, fuq eh, din id-direttiva u nifraħ lis sinjura Tyson tal s sot fuq dan is-suġġett. Proposta importanti żewġ miljuni ta' persuni u huma milqutu għandna bżonn ma nkomplux bdejn il-kompetizzjoni mhux ġusta tas-servizzju tal-persuni wara daqstant ħaġa essenzjali, bżonn tkun ġusta mhux biss mobilità libera imma ġusta, trattament indaqsa l kulħadd għal dawk li mal priorità tagħna. Tul tal-perjodu hemm bżonn li jkun eh, temporanju u regolat hekk. Umbat il-perjodu nistgħu konna debattitu fuq id-dettal imma li nkunu nistgħu in nilimitaw it-tul eh, inizjattiva tajba. Issa meta niġu għal eh, pagi hemm bżonn ikun hemm proċess trasparenti aħjar għal ħaddiema stess għas-suq tax-xogħol. U naf li hemm proposti tajbin ħafna u dan dina proposta bilanċata u nistgħu nibdew issa fil-Parlament u jiena żgura eh, illi minn nofsinhar għal tramuntana għal punent għal vant nkunu nistgħu nsibu dan il-bilanċ. Issa is-sur Simon għal minuta. Grazzi ħafna President nibda billi nispiega li l-kollegi tagħna mill-Lukip il-punt hawnhekk. Għadin nitkellmu il-fatt illi ma ma jkunx hemm abużi tal-moviment liberu għal dawk li ma kondizzjonijiet tax-xogħol ma hemm għalfejn ikun hekk u nistgħu nagħtu prevenzjoni se jkun se nispjega hawnhekk ovvjament mhux hawnhekk għax minuta ma nistax għax huma ovvjament għaluk dejjem jitilqu jmorru l-barda u jħallu l-emiċiklu. Imma għandek ftit sekondi u nixtieq nifraħ lill-Kummissarju tal-li samatna u eh, tassew tagħmel differenza. Ħafna kollegi tkellmu fuq kemm xogħol irridu nagħmlu fuq l-Universal Collective Bargaining, miex tajba lina fil-Renju Unit m'għandix sistema bħal din, imma għanna bżon bargaining settorjali. Iġifiri 24 xar għal xejn, għanna bżon 6 xhur. Imma fuq il-prinċipju il-fat li smajna tistaw tiġu lura proposta differenti. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Regna għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju, intat stess Il-kompetizzjoni hija mhux ġusta għabbażi ta' eh, salarji, eh, sigurtà soċjali, ħlasijiet eh, li niċevu jew le, miex kwistjoni ta' innovazzjoni jew ta' aspetti oħra hawnhekk. Dan din il-posta hija tajba ħafna u tajb li qiegħda qudiemna illum jien għandi però mistoqsija speċifika fl-Awstrija il-kontratti jingħataw l-kumpanniji illi fl-aħħar mill-aħħar huma eh, irħas għax dawn il-kontratturi s-soltu eh, jaħdmu ma' nies li qegħdin hemmhekk għal sentejn. U għalhekk eh, bżon li tħallsu tħallas il-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġini ma mhux din imħallsin għax m'hemmx din il-kooperazzjoni transkonfinali. U għalhekk din il-direttiva tal-istonar tal-ħaddim għandha bżonn taħdem id ftit ma' min jipprovdi sigurtà soċjali. Grazzi President, issa għanna test ta' riforma li jina nistennow fuq l-istanzjonar tal-ħaddima. Kif għalt il-Komissarju Tyson, hemm tlet pilastri il-fatt illi dawn il-ħaddima stazzjonati jiġu imħalsin anke jekk hemm subappalt u dawk li għedin emmek għal ħafna żmien u għalek għanna bżon analizzaw breqqa kbira eh, l-importanza ta' dawn id-dispożizzjoni tu naraw jekk dawn il-ftit tibdiliet jistaw joħolqu lan dikjarat ta' dritt għal parità ta' retribuzzjoni għal xogħol l-istess fl-istess post għan fondamentali għal grupp tagħna. L-ewwel impressjoni tiegħi hija illi iva jina kontent illi l-Kommissjoni se toħroġ bid dini id-direttiva fuq l-istazzjonar u ma txeddix għal pressjoni ta' dawk anke hawnhekk din il-Kamra illi tistenna riżultati ta' direttiva tal-2014 u tinjora il-gravità ta' din il-problema tant evidenti ma jina xettiku fuq il-fatt illi jekk hux biżejjed fid-dawl ta' kemm din il-problema hija kbira jina jiena perswas illi nistgħu nsaħħu dan it-test flimkien. Grazzi ħafna. Issa l-proċedura ta' Catch the Eye. Għax minnaħa tal-PPE għanna sitt kollegi. Umbat, għal gruppi l-oħra, għanna xoħrajn u għalek għanna u xi ftit domin U għalhekk t proponi nagħti let il-kelma li t-let kollegi mill-PPE u mbagħad lill-oħrajn illi wkoll qegħdin fuq il-lista u jixtiequ jitkellmu. Onorevoli Limis, grazzi ħafna President. memx proposta individuali se tkun perfetta jew ideali. E, Signora Tyson tajt għal xuħut eh, wis ambizjus, għal xuħut laqas mu ambizjus, imma dan it-test huwa bilanċat. Tajab ħafna fl-aħjar interessi tal-ħaddiema biex ikun hemm trattament indaqs fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Il-prinċipju ta' xogħol u paga indaqs fl-istess post tax-xogħol mingħajr ma jkun hemm intervent jew interferenza diretta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dina xi ħaġa li nirrikonoxxu u nilqawha imma ovvjament għalina membri tal-Parlamentu tal-Kunsill il-ministri għandhom bżonn jaħdmu flimkien u l-istati membri għandhom bżonn jagħtu imbottatura kbira f'din id-dinja ta' ispezzjonijiet u skambju tal-informazzjoni. U naħseb illi għandna bżonn ukoll ikonna kooperazzjoni diġitali fost l-istati membri biex jekk nkunu nafu eżatt x'et jiġri fid-dumping soċjali. hemm bżonn li nerġgħu nibnu l-fiduċja ta' ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Issa sul koperati jekk jogħġbok. Signora Kommissarju, l-isforzi tal-Kummissjoni bla dubju ta' xejn huwa utli però r-riżultat ta' disappunt kbir. Jiena m'għandi xejn kontra ideoloġikament imma naħseb il-mobilità anzi jista' jkun strument importanti fil-modelli kompetittivi u sistemi tal-intraprizi tal-kumpanije tal tagħna. Imma hemm bżonn li jkun hemm parità tas-salari ta' kontribuzzjoni tas sigurtà soċjali u tal-liġijiet u l-mobilità jekk le issir bi strument ta' dumping soċjali u ħasra kbira u danni kbar għall-industrija għall-kumpaniji u għall-individwi li huma involuti il-parità l-ugwaljanza tal-proposta ma teżistix fil-proposta ta'kom. Għanna bżon neġom nibdom il-bidunet u hemm bżonn dan nagħmluh b'attenzjoni kbira għax fattant il-sitwazzjoni dejjem tevolvi ruħa u nixtieq ngħid żewġ affarijiet malajr malajr fuq dik li għall-istabilizzazzjoni 24 xar mhux biss ħafna imma huwa f'kontrast ma dak li huwa previst pereżempju għad-direttiva tal-ħaddiema staġjonali nixtieq infakkar illi fil-ftejim li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit hemm liġijiet illi ibidlu l-protezzjoni tal-nies u dan din hija problema u għandna bżonn nifaċċjaw. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, President, id-direttiva se tajn illi ma jkunx hemm eh, social dumping għax ovvjament aħna li għandna bżonn il-mobilità għal ħaddiema tagħna dan huwa iktar importanti imma għaw jeżisti paradoss kellna ftejjin mill-kapijiet ta' statu u gvern biex insolvu il-problema tar-Renju Unit u hemmhekk jeżistu miżuri illi jfissru illi ikun hemm diskriminazzjoni għabbazz nazzjonalità għal ħaddima illi issa se jidħlu fis-suq tax-xogħol tar-Renju Unit, mhux se jkunu jista' jgawdu minn ċerti drittijiet bħall-oħrajn mus se jkollhom allokazzjonijiet ta' djar jew xi inċentivi eh, fiskali. Dan hu possibbli? Din mhijiex diskriminazzjoni kontra il-ħaddiema minn pajjiżi oħra b'bażi nazzjonalità? Dis tkun problema għal bosta xenzjati Grigi kif nistgħu nitkellmu fuq mobilità tal-ħaddiema. Għax wara kollox tinja kwestjoni ambivalenti għall-aħħar. Grazzi ħafna. Issa, is signora Gonzalez, grazzi ħafna, President. E, Sezoni tal-Membri tal-Unjoni Ewropea għanda bżon eh, tara iktar eh, l-perspettiva ekonomika, meta rajna l-tini pjana dak li huwa il-konverġenza, konverġenza soċjali, tanti rilevanti, meta naraw l-ħtiġijiet ta' ċittadini tagħna u jgħaddu minn Ewropa ta' sowli tkun waħda soċjali, ma nistawx ninjaraw l-affarijiet għanna bżon nibnu Ewropa fejn id-drittijiet ikunu ugwali u nieħdu deċiżjonijiet bħal pajjiżi demokratiċi biex ikun hemm svilupp soċjali. Għanna bżon amministrazzjoni li tikkonsidra kif tista' tnaqqas eh, id-disugwaljanza li teżisti jekk le aħna se nkun qed nagħmlu eh, eh, frodi tal-frodi tal-drittijiet Ewropej. Ikun hemm ksur, ikun hemm biss dumping soċjali u għalhekk aħna nixtiequ nappoġġaw reviżjoni tad-direttiva fuq l-istazzjonar tal-ħaddima illi ta' sow tkun tista' tiġbor u tirrappreżenta il-ħaddima transkonfinali u jiġġieldu eh, dawk li hum imprenditorija disleali. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Meta neġaw niftħu il-diskussjoni fuq id-direttiva il diskussjoni fuq id direttiva tal istazzjonar tal għal Sinjura Kommissarju, int tratta kwistjoni li jawżata mill-populisti li preferixxu jaggravaw eh, l-att nazzjonali. Inti eh, kuraġuża ħafna li qed li lan tiegħek huwa wieħed ċar. Iktar mobilità fl-Ewropa x'dak li li aħna nixtiequ hija nifaċilitaw l-ħolqien tal-impjiegi, id-dinamika tal-intrapriżi u biex kull wieħed u kull waħda minna ikolna eh, eh, posta xogħol u sigurtà soċjali. Iva, aħna permezz ta' dan it-test aħna nibabaw inħarsu kull ħaddim tal-Unjoni Ewropea għanna bżonn mobilizzaw l-Istati membri biex ninċildu kontra l-frodi biex eh, kunu nistaw nimplementaw dawn it-tests Ewropej biex nibnu fl-imkien u għet nara anki il-lejla smajt li kienem punti ta' konsens li permettina navanzaw fl-imkien u titkun taf snjura komissarju aħna se nkunu maqudin miegħek. Grazzi ħafna. Issa hemm talba oħra tal-gruppi CR, is-Honorable eh, Rowan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 hemm minnhom li imorru jaħdmu fi stati membri oħra, ħafna minnhom huma professjonisti. Qed nitkellmu fuq wieħed punt 1.6 miljun li huma nies li jaħdmu ħdejn il-frontieri ikunu joqogħdu post u jaqsmu l-frontiera jmorru f'post ieħor biex jaħdmu. Dawn ħafna drabi kollhom kontratti għal żmien qasir. Imma inti tkun flima grupp tkun nis li jaħdmu għandhom jiġu trattati bl-istess mod ikunu fej ikunu. Jekk le il-problemi jkunu kbar. Nafu li il-kompetitività bejn il-kumpanniji ikun hemm distorsjoni tkun u tmdan imur kollu kontra l-valuri Ewropej. Issa xogur ċobom. Sur Xogurt. Jiena naqbel ħafna mal-Kommissjoni Ewropea dwar l-iżvilupp ta' leġislazzjoni li, li di kull leġislazzjoni tkun bazata fuq informazzjoni. Għalhekk jiena ma, eh, ma nistax naqbel ma din l diskussjoni ġifiri għax għadissa ma nafux se jkun il-konsekwenzi xogħol ġdid jrid isir meta niżguraw li jkun hemm eh, naraw li leġislazzjoni li tkun in vigore biex ma tkunx bizzejiet dawn l-affarijiet ovvjament huma l-affarijiet bażiċi tal-Unjoni Ewropea, il-movimenti l affarijiet bażiċi tal unjoni ewropea il movimenti l nies u tal-merkanzija. Irridu noqogħdu attenti biex biex niġġieldu kontra l-frodi li ovvjament irridu naħdmu kontrihom, ma nħolqux imma riskju li nħolqu xkil birokratiku anki ġifieri fuq il-mobilità tax-xogħol u li ikun ta' dan l kompetitività fl-Ewropa. Is-Sinjura Kummissarju sa fidejk. Sinra Tyson. Grazzi ħafna, um, President, grazzi ħafna lil kamra għal dan il-dibattitu verament tajjeb jina fil-qosor għax l-introduzzjoni ħat fit-tul, pero xtaqt nejt għall-inqas li jina grata ħafna wara li smajt il-kontribuzzjonijiet kollha għaw min mux kontent, għax mux bizzejiet, għaw uħrajn li għet jajdu li mux li wis, għaw min jajt li mux senazlu, imma naraw dan l-affarijiet mod jinnarom min lenti pozittiva. Għax għet nara li fost ħafna membri għawn rida tajba biex nissimaw il-xuxin naraw biex dan l-eżerċizzju verament ikollu rizultat tajjeb. Et li dan element jinsa fil-gruppi ħafna mill-gruppi. Issa, għaliex qegħdin nagħmlu din il-proposta issa u għaliex ma nistennux li e, bid-direttiva li ġiet adottata fl-2014. Ir-raġunija ċara l-direttiva t-implementazzjoni e, kien edem biex tejn l-istati membri biex jikoperaw aħjar bejnietom fuq dak kollu li għandu x'asam għal implementazzjoni din id-direttiva edha hemm biex tiġilet kontra l-frodi u kontra l-abbuż biex naraw kol li regoli jiġu implementati blaħjar mod fid-dinja eh, eh, eh ta' veru tagħna reali. Ġifiri, l-edeja kienet biex l-istati membrina taw iktar strumenti fidejhom. Leġislazzjoni tajba, edin inkoraġixxi l-istati membri biex e, e, jimplementaw dan kollu sal-18 ta' ġunju anki b'mod e, kwalitattiv. Imma da mhux biżejjed irridu u koll insibu il-kuraċ biex u fuq ir-regoli naraw verament fejn hemm id-djufijiet fihom. Għalhekk aħna fil-linji gwidi tagħna li aħna wednikom fil-bidu tal-mandat tagħna għalek edin namlu revizjoni iffukata ġifiri għal salarju l-istess għall-istess xol fl-istess post. U għalek aħna ma ridniex nistennu biex tiġi implementata direttiva tal-enforcement, tal-enforzar tal-implementazzjoni. Ridna nibdow mill-bidunet issa għanna żmien, għanna żmien u għanna ċans biex il-femit tagħna nkunu wkoll nistgħu nibluhom milla tekniku. Xtaqt nirribatti fuq xi żewġ punti kien hemm mistoqsija dwar il-formularju A1 li em, eh, dwar in-nies li jħallsu sigurtà soċjali f'pajjiż u proposti biex nikkoordinaw il-sigurta soċjali dawn l-affarijiet huma importanti u l-formularju A1 naħseb se jkun wieħed tajjeb li wieħed jista' jorbot fuqu. U minn saqsa wkoll fuq l-aħjar ugwaljanza aħna rridu natu l-iktar effett tajjeb għal collective agreements imma dan dejjem fil-qafas leġislattiv li għanna palissa hemm ċertu ċirkostanzi li ma jpermettunniex jina nitlobkom li terġaw taqraw id-dokument fid-dettal nejdu u li collective agreements se jkunu u koll joddu skont il-kumpanija imma rridu nirrispettaw ukoll prinċipju ta' non-discrimination u dan iġib ċertu restrizzjoni tal-ambitu imma hekk joġobkom aqraw b'ħafna attenzjoni l-proposta qed nagħtu ħafna importanza l-collective agreements anki ġifieri l-imsieħba soċjali tagħna. Nixtieq ukoll nenfasizza punt ieħor. Dak li qed fil-bidu Iġifiri, il-tassib tagħna huwa li il-mobilità il mobilità verament titħaddem fl-Europa biex dan isir iridu regoli ċari u li jkunu ġusti, regoli li jistaw jiġu implementati fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ovvjament għanna bżon regoli li jiġu aċċettati wara kollox li n-nies jarawhom li huma ġusti hemm bżonn li jkunu aċċettabbli mill-lat soċjali. Dan huwa il-kuntest ta' din id-direttiva jiena sena bil-ħerqa dibattitu em, nara u koll li jkun hemm input mill-istati membri naf li kif din il-kamra ħafna rida tajba. U kulħadd hekk naħdmu flimkien se slo soluzzjoni. Grazzi bil-qudiem għal pożizzjoni kostruttiva li se tieħdu. Grazzi ħafna, eh, Kummissarju. Bekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu. Eh, sur Lavrie jiena eh, nixtieq ngħid li inkwetat meta konna din nitkellmu fuq din id-direttiva tal-istazzjonar tal maw lebda eh, persuna mill-estremisti tal-lemin li li tkellmu xtaqt inkun naf jekk intom għettulom biex ma jitkelmux, jew inkella huma njorawna. Eh, Għedin nagħmlu xogħol siwi imma ħadd minnhom qiegħataw dawn in-nies. Dejjem jagħmlu b'satem veroti ma mhux edina. Iva, grazzi. Grazzi ħafna, issa nistgħu immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda li